16 ta' april il-Komitat tal-Affarijiet Legali eżamina il-kredenzjali ta' Sinjura Torres Martinez u Sur Turkanu u għati proponu l-validazzjoni tal-mandat tagħhom mill-25 ta' Marzu sa' 2 ta' Marzu eh, tal-2015 rispettivament. Għandkom mistoqsijiet jew osservazzjonijiet le